Grazzi ħafna. Jena u koll nishtiq nir għal dak kolla li qegħdin hawnhekk illum. Ħafna minna kena diffikultajiet kbar fil-vjaċ tagħna biex naslu hawnhekk fi Strasburg, saħansitra xi ħut minna ma rnexxinniex eh, eh, naslu. Ftit momenti ilu ntemmet il-laqa tal-konferenza tal-presidenti u il-mexxejja tal-gruppi politiċi jixtiequ jagħmlu lkom proposta din hija proposta li qablu fuqha bejnietom u li għandha l-appoġġ tal-gruppi politiċi kollha. najdilkom iktar dwar dan minn hawn ftit ieħor. Imma essenzjalment il-proposta hija li nħassru eh, li ma ssirx il-plenarja nhar il-ħamis, ma jkunx hemm aġenda għal nhar il-ħamis, imma tistaw tiffirmaw il-reġistru ta' tendenza għal ħamis, ma jkunx hemm aġenda ta' ħidma tal-Parlament għal nhar il-ħamis, imma għanna dover illi namlu l-xol tagħna bħala deputati parlamentari għal daqstant il-ħamis il u l-ġimgħa intom tkunu preżenti u tistgħu tqisuhom bħala ħamis u ġimgħa normali bħal meta ma jkunx hemm is-seduta. Ma jkunx hemm votazzjoni laqas la fil-plenarja dil-ġimgħa u lanqas fil-kumitati jekk se jkun hemm xi laqat tal-kumitati. Il-laqat tal-kumitati jistgħu isiru anki l-ħamis, jekk hemm xi komitat li jixtieq jiltaqa' l-ħamis, jista' din hija d-deċiżjoni li ħarġet mill-konferenza tal-presidenti. Ma eh, s-sitwazzjoni hija li ħafna mill-kollegi tagħna ma jistawx ikunu hawnhekk, ma, ma jistawx ikunu preżenti fiżikament u ma nistawx niċħduhom mid-dritt illi jieħdu sem f'seduta m'għandha xejn x'taqsam ma' korum għax probabbilment xorta nilħqu korum. Madana kollu, xoħut mill-kollegi tagħna ma jistawx jaslu Strasberg. Għalek nishtiq infakkarkom illi mem ebda problema legali eh, marbuta mal-fat illi aħna nipposponu il-votazzjoni. Aħna l-vot se nipposponu bis sal-15 un bat eh, issir waqt is-seduta fi Brussell jiġifieri m'hemm ebda impatt negattiv fuq il-kollaborazzjoni tagħna mal-Kunsill l-iskeda li għanna għattini għari mux e- se tiġi effettwata minn dan il-posponiment. Imma xorta huwa importanti li aħna laqdina hawnhekk xorta nkomplu bid-dibattiti dil-ġimgħa hemm punt addizzjonali fuq l-aġenda għada, jiġifieri is-sitwazzjoni fil-sistema ta' trasport fl-Ewropa bħalissa u l-effett li dan qed ikollu fuq iċ-ċittadini. Is-Sur Barroso se għatmana u se jkollna dibattitu għal sija u nofs. Konna l-opportunità biex naraw kif inhi s-sitwazzjoni fl-Ewropa, il-mobilità tnaqset ħafna u ħafna linji tal-ajru li huma medda hemm anki teddida ta' qatt u ta' persuni illi jitilfu xogħolhom minħabba f'din is-sitwazzjoni. Għalhekk id-dibattitu ta' għada se jkun wieħed importanti ħafna. Dan ma kienx punt li kien fuq l agenda għalhekk huwa punt assolutament ġdid illi inkludejnieh fl-aġenda minħabba ċirkostanzi diffiċli li għaw fl-Unjoni Ewropea bħalissa għalek dinja situazzjoni li rridu neżaminawa bil-reqqa. Aħna se nieħdu il-punti kollha li għanna fuq l-agenda tagħna ħlif dawk illi kenna niddiskutuhom nar il-ħamis. 9 o'clock tomorrow, nine, I will I will tell you everything in a few minutes. Najdilkom kollox minn għaw ftit minuti oħra, ġurnata bġurnata, dik kienet informazzjoni ġenerali, l-aħħar punt ta' informazzjoni ġenerali. Rrit najdilkom u koll illi fis-7 ta' April jiena irċevejt itra minnant Nigel Farage li huwa id-deputat mexxej tal-grupp EFD u, u skont ir-regoli tal-proċedura għamel ilment, ressa ilment formali jiena din litra għaddejta lill kumitat rilevanti.